kienem voti invalidi 69 il-maġġoranza assoluta hija 323 u s-Sir Buzek irċeva 555 vot. Doggy Drogi, Drogi, Civotnichonce, Buzek. Aziz Sur Buzek. Aziz Sur President Buzek. Povot. Nifraħlek illi ġejt maħtur għal dan il-post u nishtiqlek kull suċċess. auf Frau Eva Britt Svensson. Is-Sinjura Svensson kella 89 vot. Damit hat Jerzy Busek die absolute Mehrheit. U għalek Jerzy Busek rebaħ il-maġġoranza assoluta tal-voti mixħuta u se niprofa najt ċaħġa bil-Pollak nishtiq narġa nifraħ bil-qalb kollha il ġerġi Busek għal vittorja ek konvinċenti li ġab u nispera u nawguralu għal dan ix-xogħol siħu fuq spalleħ u nitolbu li jiġi biex jieħu l-presidenza hawnhekk fil-Parlament. Koleżanki i koledzy. Eżis kollegi. Grazzi tal-li għasiltuni bħala il-President tal-Parlament għalija huwa sfida enormi u wkoll fl-istess unur kbir. Grazzi lil dawk li votaw għalija se nagħmel minn kollox biex ma niddesapontakomx. Għal dawk li ma votaw lix, niprofa nikkonvinċikom biex tkunu favur miħaj, nishtiq naħdem ma'kom il kol ikun xikun il-konvenzjoni politika ta'kom. Grazzi, Signora Svensson, illi ħadsem f'din l-elezzjoni u d-diskussjonijiet li kellna fl-imkien. Għal-kollegi Mario Mauro u Graham Watson, illi kienu kandidati u warbu